Issa eh, id-dibattitu li jmiss dwar dan is-suġġett tkun ħajseħ fil-plenarja li jmiss fi Brussell. Issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. li hija mistoqsija orali dwar is-sigurtà fl-avjazzjoni. Dak għandu xi qasam mal-lista sewdu komunitarja tal-kumpaniji tal-ajru. Is-Sinjura Tikaw, rapporter jekk jogħġbok, għal minuti. Forsi konna nistannu xiftit, tajt il-Sinjura Tikaw. Thank you, Madam Chair, Mr. Grazie, Signora President, Commissario Pibalks. Il-mistoqsija tresqet minn Brian Simpson fisem il-Kumitat ta' Trasport u Turizmu fuq il-rapport il kommissjoni dwar il-lista sowda komunitarja din ġi stabilita fl-2006 biex issemmi u tħammar wiċċ u tipprojbixxi lil dawk li mhux qed jimxu skont ir-regoli. Tressaqet ħassibit tal-infurzar tal-liġi u tal-standards internazzjonali wara li kien hemm ħafna ħabtiet ta' aeroplani bejn l-2004 u l-2009 din kienet odda importanti ħafna biex ikun hemm eh, biex ikun hemm standards tal-IEC u għal-ħarsin ta' ċittadini. Kif nistgħu issa nkomplu nibnu fuq dan? Din hija importanti llum. Fi kliem oħra kif nistgħu nkomplu l-ħarsin lil mill-frontieri tagħna u biex nkomplu lan tagħna li ntejbu ta tal-avjazzjoni ċivili. Aħna na responsabilità li mhux biss nidentifikaw fejn hemm is-sogri ta' sigurta, iżda niżguraw li din l-informazzjoni tkun komunikata li ċittadini Ewropej. Konformità ma' dan kif nistgħu niżguraw li ċittadini Ewropej li jieħdu titjiriet li lin mill-Ewropa ikunu konxi dwar dawn l-ajruplani li jkunu projbiti fl-Ewropa iżda mhumiex f'imkejjen oħra fid-dinja u għalhekk dawn l-carriers li ma jkunux jinsabu fuq lista sowda komunitarja kif nistennew li ċittadini kunu jafu min hemm fil-lista sowda u min le jekk f'pajjiżi oħrajn bat ma tiġix applikata. U għalhekk rridu li l-lista sowda internazzjonali tkun waħda uniformi mal-pajjiżi kollha tad-dinja. Irridu li jkun hemm informazzjoni xierqa u ċara fir rigward l istandards internazzjonali. Kif nistgħu nibnu fuq l-informazzjoni tal-lista sewda u nżidu l-aċċess ta' informazzjoni verifikabbli u affidabbli. Aħna rridu nsaħħu li testi mhux biss fil-istati membri fuq il-livell komunitarju, iżda anke għal pajjiżi li ma jiffurmawx parti mill-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni lesta esta tirrikonoxxi health checks marufin u rikonoxxuti u taġġornana fuq dan. Il-Kummissjoni l-Esta tistabilixxi sistema effettiva ta' skambju ta' data affidabli biex t-wassanna għall lista sawda dinjija li nafu li kienet xi ħaġa li kienet imxekla fil-modi Barra minnek, il-lista sewda u rrit li kienet strument tajjeb biex nkun nistaw nilqaw nżommu ma l-standards ta' sigurta internazjonali fl-avjazzjoni. Kif ħankomplu ntejbu s-sigurta tal-avjazzjoni fil-livell dinji? U għalhekk il-Kummissjoni kif lesta li tappoġġa l-autoritajiet nazzjonali biex jilqaw id-deficits ta' rezza tal-avjazzjoni skont standards tal-IECO. Huwa importanti li niżguraw komunikazzjoni effettiva mal-pubbliku Ewropew. Iżda huwa wkoll vitali li fuq il-medda twila ta' żmien inkomplu naħdmu biex nipromuovu ninfurzar tal-standards tal-avjazzjoni ċivili madwar id-dinja. Din fl-aħħar mill-aħħar ħatkun l-aqwa mod il-qudiem biex intejbu s-sigurtà u nipprovdu sigurtà l-passiġġiera kollha Il-Parlament Ewropew għalhekk ħares il qudiem biex jaħdem flimkien mal-Kummissjoni biex ikompli jibni fuq il-kisbiet tal-lista sewda komunitarja. Grazzi. Grazzi ħafna. Kummissarju Pibergs fisem il-Kummissjoni, kjożbu. Grazzi l signora Tikaw għall-evalwazzjoni pozittiva għal din l-approċ tal-istess sewda komunitarja u l-Kummissjoni hija konvinta li l-miżuri eżistenti jipprovdu għal livell ta' informazzjoni u tinforma l pubbliku għal titjiriet li lin mill-Unjoni Ewropea. Il-lista e tal-linji tal-ajru e projbiti mill-Unjoni Ewropea hija disponibbli għal pubbliku kemm fuq l-internet kif ukoll permezz ta' azzjonijiet ta' tarif immirati sew għalhekk il-Kummissjoni taħdem bil-qrib mal assoċjazzjonijiet internazzjonali tal-avjazzjoni ċivili kull darba li tiġi aġġornata l-lista biex bekk tkun fl-aqwa pożizzjoni biex tgħin lill-ċittadini. L-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili huma obbligati biex l-lista sewda tkun disponibbli għal passiġġiera kemm fl-Unjoni Ewropea kif kif ukoll lilin mill-Unjoni Ewropea biex bekk ikun hemm l-informazzjoni utli għal dawk li jixtiequ jivvjaġġaw lil mill-Unjoni Ewropea biex jevitaw li jivvjaġġaw b'dawn l-linja tal-ajru projbiti. Għalhekk din miex eh, lista li tapplika li l-in mill-Unjoni Ewropea u għalhekk ir-regolament jistabilixxi id-drittijiet tal-passiġġiera li jkunu jafu l-identità ta' kull linja tal-ajru li jtiru magħhom waqt il-titira tagħhom. Il-tour operator jew l-aġent tal-vjaġġar huwa obbligat li jinforma lill-passiġġiera meta jagħmlu r-riservazzjoni tal-air carriers li jkunu qegħdin joperaw it-titira. Il-passiġġier irid ikun informat ukoll minn kull tibdila tal-carriers ta li jkunu qed jaħdmu, kemm fiċ check-in jew inkella l-aktar mument tard meta jkun ħajitla bord l-ajruplan. L-informazzjoni għal din il-passiġġiera hija importanti biex ikun jistgħu jitolbu għal rimbors anki jekk il-booking ikun fisser li fl-aħħar mill-aħħar dan il-passiġġier jista' jikkanċella qed titjira. Hemm ukoll lejun differenti ta' tarif li ntużati li huma ntużati għal monitoraġġ tal-kooperaturi mal-standards internazzjonali. Jiġifieri hemm verifiki ta' sigurtà mill-organizzazzjonijiet tal-avjazzjoni ċivili u dawn waslu għall-informazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi terzi. Hemm ukoll informazzjoni mill-Aġenzija tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni u din tinsab fil-qafas tal-ispezzjoni u l-verifiki fih dan l-Unjoni Ewropea u anki f'pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Ir-riżultat tal-kontrolli fil-aeroporti fl-Unjoni Ewropea skont il-programmi Ewropej jimxu skont ir-rekwiżiti tal-regoli tal-Unjoni Ewropea u jagħtu l-informazzjoni skont l-inċidenti li seħħu u dawn jgħinu kollha l-investigazzjoni u rapport tal-investigazzjoni. Irrid nsemmu wkoll l kummissjoni Ewropea bħalissa m'għandix lista komprensiva tal-pajjiżi li għandha leġiżlazzjoni bħal di. Iżda ħafna stati bħal pereżempju l-Repubblika ta' Korea, il-Bahrejn u pajjiżi oħrajn għandhom l-istess restrizzjonijiet bħal lista sowda komunitarja. President, jiena nista' nikkonferma li l-Kummissjoni lest jaħdem għal parlament biex itejjeb din il-leġiżlazzjoni tal-lista sowda, iżda huwa importanti li nżidu l-livell ta' sikurezza fl-avjazzjoni. Grazzi. Grazzi, Kommissarju. Issa ngħaddu għal kelliema fisem il-gruppi politiċi l-ewwel Vren is-Sinjura De Veyrak fil-fisem il-PPE. Grazzi, Signora President, per li jina kont rapporter fuq dan regolament kważi ħames snin ilu, natnu gost nara li aħna waqqafna mekanizmu li jaħdem u illi baqa jaħdem tul is-snin rapport tal-Kummissjoni fuq l-applikazzjoni tar-regolament fuq l-lista sewda jidher li huwa komplut u jagħmel proposti interessanti naqbel li konna lista sewda internazzjonali li tigarantixxi biss armonizzazzjoni tal-kwalità tal-ajruplani madwar id-dinja. Rrid inkun naf kif se kif xieġri meta mhux biss kumpanija waħda fl tkun eh, fuq il-lista sewda imma il-kumpaniji kollha tal-ajru. U f'dan il-kontest kif se jkun possibbli għal ċerti kumpaniji li se jaħarbu minn din il-lista sewda. Punti ħor importanti ħafna għal kwistjoni ta' segwitu ta' dawn l-ajruplani il- kummissjoni għamlet dan is-segwitu tal-kumpaniji kollha li kienu fuq il-lista jew inkella li ċ-ċertifikat tagħhom kien ġie irtitat, irtirat u qed qiegħda toqgħod attenta li dawn l-ajruplani mhumiex qegħdin jittajru għal dar boħra u l-Kummissjoni identifikat xi stati membri illi qed eh, jippermettu illi jtiru dawn l-ajruplani jekk ibidel il- il-reġistrazzjoni tagħhom u n-numru tagħhom Ebżon illi dawk li bijaw il-biljetti ikunu u koll eh, informati dwar dan. ħafna deputati li rċevew eh, messaġġi insistenti dwar il-kas tal-Indonezja fejn il-kumpaniji kollha tal-ajru huma fuq il-lista sewda u irridu illi eh, l-Indonezja titneħħa minn din il-lista Eh, naħseb illi din mhix talba eh, ġustifikata għaliex m'hemmx għalfejn illi aħna nipperikolaw il-ħajja taċ ċittadini tagħna. Irrid ikun naf jekk l-Indonezja għamlitx sforzi biex ittejjeb il-kwalità tal-ajruplani li ttajjar. Unda Allianza Il-kellim li miss sur El-Kadrawi fisem l-SND. Għazox minutu nofs. Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju, Signori. Huwa kemm xejn stramp li qed ikollna dibattitu fuq l-lista sewda fejn imbagħad l-Ewropa tinsab f'kaos totali. Iżda nifhem li għandna opportunità għadha biex ikollna dibattitu fuq din l-emerġenza u fuq kwistjonijiet jaħarqu. Iżda l-lista sewda huwa suġġett importanti ħafna, nemmen li kienet suċċess kbir grazzi għal dak li qalet u għamlet is-Sinjura De Vejrak għax ħadmet mod siwi ħafna fuq dan. Iżda issa rridu nkomplu nibnu fuq dak li ksibna u rridu nitalmu mill-iżbalji tal-passat. Nemmen li rridu namlu ftit iktar mill-li għamilna fl moddi specialment fir rigward il-komunikazzjoni lil passiġġiera huwa ġust li l-passiġġiera rridu jkunu informati jekk ikunu qed jibbukjaw għal titira minn aġenzija tal-vjaġġar meta tkun mbagħad kumpanija li tinsa fuq il-lista sewda. Iżda mhux dejjem il-passiġġiera jażlu l-titjiriet, speċjalment f'titjiriet domestiċi. U għalhekk l-Aġenzija tal-Vjaġġar rridu jkunu kalistaw jaraw li huma l-carriers domestiċi li mhumiex siguri u li ma huma l-carriers li għandhom aeroplani li mhux siguri u bekk ikun jistgħu jinformaw il-konsumaturi biex bekk ma jkollhomx problemi dwar dan. Aspett ieħor f'dan ir-rigward huwa il-kontribut tagħna sabiex nevitaw li hemm kumpaniji addizzjonali u aeroplani li jiddaħlu fil-lista sewda, speċjalment fir rigward imbagħad l-assistenza u l-kapaċità fil-pajjiżi jiżviluppaw jew l-ifqar pajjiżi Nemmen li għandu jkun hemm aktar assistenza mill-Unjoni Ewropea nistgħu nipprovdu l-arfin sabiex li niżguraw li l-awtoritajiet ta' avjazzjoni ikollhom il-kapaċitajiet meħtieġa biex isolvu l-kwistjonijiet li ħabtu wiċċhom magħhom. Punt li qajmet is sinjura De Vejrak hija l-kwistjoni tal-tqarriq tan-nies li nqarqu bin-nies u hemm ukoll tarif li huma l-pajjiżi li jiddaħlu fil-lista soda u smajna b'eżempji dwar kif nis jivetaw ċertu partijiet ta' leġizlazzjoni iżda għanna nimxu lejn lista sewda dinjija. Rridu naraw x'ksibna fuq il-livell tal-ICAO biex naħdmu flimkien biex din il-lista fl-aħħar mill ħar niproduċuha. Il-kellim li jmiss hija Sinjura Meissner fisem l-Alde għal 3 minuti. Grazzi ħafna, Signor, Signora President. Xejn mu għatitir bħalissa l-ebda aeroplan bħalma smajna u għedin nitkelmu issa dwar kif nistaw nofru l-assistenza fil-ġejjini qarib. Jista' jfisser li l-ajni tal-ajru ħajkollhom aktar problemi u akbar problemi fil-ġejjini. Iżda dak li qed nitkellmu dwaru illum huwa s-sikurezza għal passiġġiera tal-Unjoni Ewropea fl-avjazzjoni. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna li nistgħu niċċaqalqu b'mod ħieles fl-Ewropa u nistgħu niddeċidu li ma linja tal-ajru nistgħu nieħdu u li ma ma neħdux. Iżda wieħed għandu bżonn l-informazzjoni biex ikun jista' jagħmel id-deċiżjoni għaqlija. Smajna li dawn l-listi sowda ilhom hemm mill-2006 iżda għalhekk irridu nkunu informati dwarhom fl-aħħar mill-aħħar. Bħalma qalu żewġ kelliema qabli jiena rrit narek kemx eh, nuqqasijiet fi sistema ta' sowet nirċivu l-tarif kollu meħtieġ l-informazzjoni fuq is sigurtà għaliex rridu li l-passiġġiera jaslu għawinu eh, sħaħ meta jieħdu l-aeroplan. Imbagħad hemm il-kwistjoni jekk nkunux nafu jew le jekk l-linju tal-ajru jiex b'saħħitha finanzjarjament. Il-linji tal-ajru rridu jirreġistraw mal awtoritajiet nazzjonali mhux biss għaliex din hija garanzija ta' sikurtà u li huma tajbin biex itiru, iżda għaliex ikollhom l-appoġġ finanzjarju biex jibqgħu jaħdmu biex ma jfallux. Sissa ma waqqafniex ma l linja tal-ajru Ewropea fuq din il-lista. Iżda rajna l-każ ta' Sky Europe. Iċ-ċittadini Ewropej bukjaw il-titjiriet tagħhom ma' linja tal-ajru ta' Ewropea u ma kellha l-ebda informazzjoni li din il-kumpanija ħatfalli. Għalhekk insabu ruhom fl-ajruportu ma kellhom l-ebda ħarsin kontra din l isfurtuna li nqalatilhom. U għalhekk huwa importanti li jkollhom l-informazzjoni li li tkun pubblika u għalhekk għala din l-informazzjoni ma ġietx f'dan il-każ. Dejjem ngħidu li rridu l-informazzjoni tasal liċ-ċittadini u għalhekk nixtieq tweġiba minn għandek fuq dan il-punt. Grazzi, fisem il-ħodor il sinjura Lichtenberger għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Komissarju, il-Parlament ħa numru ta' inizjattivi sabiex jiprofa iwaqqaf din il-lista sowda u sabiex jiżgura wkoll li jkun hemm kemm jista' jkun garanzija sigur, ta' sigurta għal passiġġiera f'din is-sistema. Aħna rridu niċċaraw jekk fil-qada kurrenti aħna il-ħaqnix dan il-għan mod sodisfaċenti. L-ewwel mistoqsija l nressaq. L-tarif jider li huwa disponibli fuq l-internet iva iżda mhux dejjem ikun faċli għal ċertu linji tal-ajru li jiksbu din informazzjoni. Jiena provajt niprofa neksiba din l-informazzjoni mhux dejjem tkun aċċessibbli mill-ewwel. Per eżempju, meta nitkellmu dwar li kollok ċertu waqfit ta' tranzitu jekk inti tkun minn pajjiż għal ieħor hemmhekk ħajkollok il-problemi. U mistoqsija oħra li nixtieq tweġiba minn għandek hija x'inhija s-sitwazzjoni bil-wet leasing. Kien hemm ħafna tħassib li dan jista' jkun nuqqas fil-leġiżlazzjoni għal ċertu kumpaniji mod kif jistgħu jaħarbu minn din leġiżlazzjoni. U għalhekk xtaqt inkun naf jekk kienx hemm xi żviluppi pożittivi. Punt ieħor Din il-lista, dan il-regolament tal-lista sewda kellu effett ta' prevenzjoni fuq il-linji tal-ajru li kellhom żommu mal-regoli ta' sigurtà u ma' regolamenti ta' sigurtà speċjalment barra mill-Unjoni Ewropea. U kif din l-approvazzjoni għal ċertu aeroplani u għal ċertu linji tal-ajru ġiet applikata għal titjiriet barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi għadilek il-ħin, issa ngħaddi l-kelma lis sur ċarneski fisem li sijar. Grazzi, Komissarju, Onorevoli Membri. Nittama ma minix ċert li l-implikazzjonijiet ta' dan il-vulkan fl izlanda se jispiċċaw iħalsu għalihom iċ-ċittadini u l-passiġġieri Ewropej. ħafna passiġġieri huma mwaħlin eh, kullimkien, probabbilment se jkollhom iħallsu għal biljetti aktar għoljien fil-ġejjieni, nżommu f'moħħna din. Naħseb illi dan id-dibattitu juri kemm hija kwestjoni importanti din. Jiena kemm il-darba tkellimt fuq dan is-suġġett f'din il-Kamra, f'din il-leġislatura u anke dik ta' qabel. Hija kwestjoni importanti għall-aħħar. Ġurnalist Pollak dan l-aħħar staqsini għalli x'tagħmlu intom fil-Parlament Ewropew affarijietek bħal dawn ta' importanza żgħira, aħna lkoll nafu li din hija kwestjoni importanti sikurezza hija kruċjali, hija fondamentali. Ja, fl-interess tal-konsumaturi ta' min ħallas taxxa u tal eletturi Ewropej u għalhekk naħseb illi ftit ftit il-medja qegħdin jifmu jibdew jifmu bil-mod il-mod illi dak li nagħmlu hawnhekk għandu valur u huwa importanti. Aħna nafu xinija il-lista sewda fl-Unjoni Ewropea, ma ma nafux minnu fuq il-lista sewda barra mill-Unjoni Ewropea. Din hija sitwazzjoni ftit skizofrenika ma nistawx nipretendu li ċittadini ħarsu iktar għas sikurezza u l gvernijiet li għandu jagħmlu dan għad ċittadini tagħhom is-sur grosh għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju. Il-lista sewda kienet kisba interessanti ta' dan il-Parlament u ta' Sinjura Christine de Verac u ta' kollegi oħrajn. Il-lista sewda tista' teffettwa kompaniji, pajjiżi jew ajruplani. Għalhekk naħseb illi il-mistoqsija hemm bżonn illi twieġeb palija fiktar dettal il-Kummissjoni b'mod partikolari meta nitkellmu dwar pajjiżi li eh, eh, ma nafux eżattament kif jaħdmu l-affarijiet. Ftit snin ilu, dibattitu li beda kien importanti, rridu naraw kif se tkompli taħdem il-Kommissjoni fuq dawn ir-regoli u tara kif dawn il-miżuri se jittejbu sabiex ikun hemm iktar komunikazzjoni mal-Parlament għad hemm kwestjonijiet pendenti bħal pereżempju l-iskrutinju tal-ajruplani li jistaw jenataw isem ġdid jew bandiera differenti. Naħseb illi il-deċizjonijiet jistaw jittieħdu fl-aħħar minuta u hemmhekk hemm bżonn illi jkun hemm ftit trasparenza, Kummissarju, l-informazzjoni hija importanti. Aħna nemnu li ċ-ċittadini u l-konsumaturi għandhom drittijiet u għalhekk hemm bżonn illi ikunu jafu minu fuq il-lista sewda hemm bżonn informazzjoni fl-ajruporti u informazzjoni li tingħata mill-aġenti tal-vjaġġar. U dawk il-pajjiżi illi huma magħrufin illi eh, huma xi ftit problematiċi jekk ikun hemm bżonn illi jsir riservazzjoni mill-ġdid hemm bżonn ikunu jafu fuq min jistgħu jafdaw. Naħseb illi il kulħadd irrit iżid u eh, jagħti iktar attenzjoni lis sigurezza tal-passiġġieri tagħna, mhux biss fl-Ewropa ma' kullimkien, is-Sinjura Fiona Hall. Kwistjoni oħra marbuta ma' sigurezza fl-avjazzjoni u li sabiex l-lista sewda tal-Unjoni Ewropea tkun taħdem mod effettiv kemm jista' jkun fl-2008 f'Diċembru l-Kunsill adotta kodiċi tal-kondotta fuq it-trasferiment tal-armi Dan il-kodiċi jikontrolla l-esportazzjoni ta' eh, teknoloġija militari u ta' mir militari. Madana kollu għattem tħassib illi mux dawk il-pajizi kollha fl-Unjoni Ewropea li esportaw l-armi jimxu skont il-kodiċi u li l-armi għadhom jintbatu mill-Ewropa f'żoni ta' konflitt. Imma miżura waħda u rrit li hija effettiva ħafna fil-naqis tal-provista Eh, illegali tal-armi u din hija l istas sewda tal-avjazzjoni fl-2008 rajna illi l-operaturi tal-ajru illi huma involuti fil-trasferiment tal-armi fil-żoni tal-konflitt huma l-istess eh, kumpaniji illi ma jirrispettawx l-standards ta' sigurezza tal-titjir. Eh, anki dawn għandhom jitpoġġew fuq lista sewda, anki minħabba il tip ta' merkanzija li ġorru. Il-konsegwenzi ta' din ir-rabta huma li l-miżuri li kunem kontrolli sikuri fuq l-ajruplani, miżuri maħsuba l-protezzjoni ta' ċittadini Ewropej qegħdin iħarsu wkoll ċittadini ta' kontinenti oħrajn b'mod partikolari fl-Afrika mid-distruzzjoni li sseħħ meta il-konflitti jisibu l-armi, provvista ta' armi. U jiena nixtieq nistaqsi l kommissarju jekk forsi jistax juża l-influenza tiegħu fl-isforzi tal-Kummissjoni biex jaraw illi dawn l-istess suwed jiġu implementati b'mod effettiv u sistematiku. Grazzi. Grazzi, signora Ġobro Mixaw, s-sur Marinescu għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Il-lista sewda tal-kumpaniji tal-ajru hija miżura eċċellenti maħsuba biex tħares iċ-ċittadini u l-lista għandha titqassam mill-Kummissjoni, mill-Stati Membri u mill-Aġenziji tal-Vjaġġar. Dana ovvjament jiddependi u fuq ir-rida tajba tal-aġenti tal-vjaġġar. Hemm problema għaliex meta jkun hemm biss kumpanija waħda illi topera titjiri tal-destinazzjoni partikolari dan iridu nqisuh. Ħafna mill-kumpaniji li jinsabu fuq il-lista sewda jinsabu f'pajjiżi terzi li ma tantx huma żviluppati l-Afrika, l-Afrika tal-taxlok, tal, eccetera. Ehm, Għalhekk forsi tistgħu tistaqsu kif nistgħu nkollu e-, ikonna kompetizzjoni ġusta bejn il-kumpaniji tal-ajru fl-Ewropa u fl-Stati Uniti meta mqablin imbagħad ma' sitwazzjoni f'dawn il-pajjiżi. Jiena ma naħsibx li l-Unjoni Ewropea għandha tirtira il-licenzji imma għandha tara illi dawn il-licenzji jitqasmu b'mod ekwu u ġust fl-Unjoni Ewropea Sir sur Lightfried issa għal proċedura catch the eye. Sur grazie Signora President. Jien għandi komment ġenerali u xi żewġ mistoqsijiet. Jiddependi mill-ħin illi it-tini. Komment ġenerali huwa dan. Naħseb illi hija kważi ħaġa ta' skandlu li fis-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħala grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi irċevejna disa minuti, inatawna disa minuti biex nitkelmu fuq tlet rapporti. Naħseb illi dejjem iktar dan il-Parlament qed jaħdem fuq kwistjonijiet li effettwaw iċ-ċittadini u dan irid ikun rifless. Fuq il-kwistjonijiet infushom imbagħad. Sur Kommissarju, x'sejġi b'dawn il-flights li jkunu code shed? Eh, titira li tkun tider li hija operata minn kumpanija Ewropea u mbagħad ikun hemm kumpanija oħra li qed opera u tkun kumpanija fuq il-lista sewda. Din eh, mbagħad xiġri f'dawk il-każijiet u din hija xi ħaġa urġenti ħafna nieqaf wara mistoqsija waħda jgħid il-kellim. Grazzi ħafna is-Sur Obama għal-minuta. Aħna għamnek qed nitkellmu dwar is-sikurezza fl-ajru u għada se nitkellmu dwar l-Aġenzija Sikurezza fil-qasam tal-avjazzjoni. Imma jiena nixtieq nitkellem fuq kwistjoni differenti. dawk li pratikaw sports fl-avjazzjoni fl-Austria għandhom problema li ir-regoli kollha huma miktubin bl-Ingliż. Ħafna drabi dawn jitkellmu b'Inglis eċċellenti, imma spiss ikunu kwistjonijiet tekniċi għal daqstant huma iktar diffiċli jiftemu regoli peress li huma miktubin b'lingwa li mhix eh, lingwa tagħhom. Naħseb illi tkun idea tajba kieku dawn ir-regoli kienu miktubin ukoll fil-lingwi kollha tal-istati membri u regolamenti ta' sikurezza għal dawn il-persuni sportivi għandhom ikunu disponibli bil-Franċis u l-Ġermanis u kol. L-aħħar kellim fuq il-proċedura Catch the Eye sikaw għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President, il-lista sewda li ġita ġornata fit 30 ta' jannar ta' din is-sena għandha 78 uh, eh, kumpanija minn 17 il-pajjiż fuqha u qed tolli l-istandard ta' sikurezza fl-avjazzjoni fl-Unjoni Ewropea sabiex l-uniċi kumpaniji li jistgħu joperaw fl-Unjoni Ewropea irridi kunu dawk li rispettaw dawn l-istandards u l-jien u forsi bekk nistaw inħedġu pajjiżi oħrajn jollu l-istandards tagħhom. Dawn iż il-pajjiż iridu it-tejbu l-kapaċitajiet tagħhom u l-kumpaniji tal-ajru jistaw ikollhom liċenza biss meta jkunu tassew jistħoqilhom li kollhom liċenzja. Issa rridu naraw uh, eh, xinu jiġri fir-realtà, rridu nqisu ukoll kemm qed isseħħu inċidenti ta' traffiku fl-ajru. Irridu naraw eh, natu daqatajn lejn l-infrastruttura u din l-informazzjoni trid tingħata fuq il-websites. Kummissarju Pilbags, jiena nixtieq nirringrazzjakom għal mistoqsijiet illi juru illi din il-kamra tappoġġa l approċċ tal-lista is-sewda. Uh, eh, Ngħidilkom illi anki għannom tal-Viċi President Kallas illi sen tejbu il-ħidma fuq dawn il-kwistjonijiet u anke l-mistoqsijiet li saru eh, jirċivu tweġiba bil-miktub għaliex jekk se noqgħod inwieġeb il-mistoqsijiet kollha mhux se jirnexxi l wieġeb għal mistoqsijiet kollha li saru li f'minuta u nofs. L-ewwel nett nagħmel xi kommenti fuq il-Kummissjoni taħdem f'direzzjonijiet bħal biex tara illi issaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi biex tħeġġeġ l-istati biex jinaqdu fil-safety assessment of foreign aircraft. Dan huwa program illi jagħti wkoll assistenza teknika sabiex jintlaħu dawn l-standards. Naħdmu wkoll ma' l-ICAO. Aħna ħadna sem ukoll f'konferenza tal-ICAO fl-aħħar ta' Marzu f'Montreal u issa qed ninnegozjaw Memorandum of Cooperation sabiex ikun hemm iktar kooperazzjoni bejnietna mal-ICAO. Imma għandkom raġuni għandna bżonn ta' approċ globali fuq dan il-punt, imma m'għandniex nissottovalotaw l-impatt li għanda l-lista sewda tagħna f'pajjiżi oħrajn. Dwar l-Indonezja, l-Indonezja għamlet sforzi kbar biex timmodernizza s-sistema tal-avjazzjoni tagħha inkluża leġislazzjoni l-organizzazzjoni tal-autorità u sessa l-Indonezja urriet illi għamlet titjib sinifikanti fil-Garuda, fil Air Force, Mandar u Premier. Dawn huma erba linji tal-ajru illi il-prestazzjoni tagħhom tiebet. Dan huwa proċess, huwa proċess illi uh, jitlob ħafna rizorsi imma l-Kommissjoni qiegħda tikkopera mal-awtoritajiet u mal linji tal-ajru f'dawn il-pajjiżi sabiex ikun hemm iktar żviluppi pożittiv għalhekk l-approċċ tagħna iħeġġeġ lil pajjiżi biex jisegwu l-eżempju tagħna. Mbagħad dwar l-informazzjoni lill konsumaturi u hemm bżonn illi l-aġenti tal-vjaġġar jinformaw bil-fomi u bil-miktub lill-konsumaturi meta jagħmlu riservazzjoni tagħhom. Hemm ħtieġa wkoll illi jekk il-passiġġieri eh, jiddeċidu illi jivjaġġaw ma' xi kumpanija tal-ajru li tkun qiegħda fuq il-lista sewda li wara mbagħad ma jkollhomx iktar id-dritt illi jitolbu xi kumpens f'każ li jinqala xi ħaġa. Herzlichen Dank. Die Aussprache ist damit Grazie ħafna bekk għan nistgħu dibattitu. Għanna su Robert Meyer on the point of order kjoġbok. Grazie ħafna. Jiena nixtieq nitkellem fuq ir-regola skont ir-regola 173. Ftit ilu meta ħna tkellimna fuq il- il-diskorsi ta' minuta, tukin l-parti ta' diskorsi ta' minuta, Hans Peter Martin għal għawek jekk u jekk kienx hemm xi ħadd li raqat li Eh, raqatu ma semmax id-diskors tiegħu. Mbagħad għamel ukoll is-sinjal ta' Zikħajl li hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli parlament U n-nishtiq niċċekkja jekk din l-azzjoni, din dan il-ġest kienx rekordjat fil-kamera, sima naħseb li mhuwiex aċċettabbli li ġest pal da' inaqqas id-dinjità ta' din il-kamra. Grazzi ħafna tal-li l-attenzjoni dwar dan aħna issa ninvestigaw u naraw x'nistgħu ehm, nagħmlu. Mela issa nkomplu bl-aġenda